għalih il-ħamis bekk ġifiri ikunem zmin li l-kollegi jistaw ukoll jiresqu l-emendi. Issa, immorru għal il-mistoqsija fuq il-bini ta' demokrazija għal dak li għandu xaqsam mal affarijiet barranin. Nisimaw il-sinjura fuq dan is-suġġett. Li ningrazzjak, Sinjura President. Jiena verament sedisfatta l-fatt li l-Presidenza Svediża għajmed dan il-punt ta' kif se nibnu demokrazija bħala l-priorità għal xogħol tal-affarijiet barranin. Bħala President tal-Sottokumitat tad-Drittijiet tal-Bniedem nixtieq ngħid li ovvjament drittijiet tal-bniedem demokrazija imorru id fit, wieħed ma jistax ikollu ħaġa mingħajr l-oħra drittijiet tal-bniedem dejjem niltaqgħu magħhom meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq id-demokrazija u meta kien qed niddiskutu dan id debatt dan il-suġġett fl-2005 ġnus maquda tkellmu fuq l-istat ta' dritt, trasparenza, l-medja, l-libertajiet, eccetera bħala elementi essenzjali ta' demokrazija għalhekk id-drittijiet tal-bnieda bniedem huma ħaġa integrali, parti integrali mid demokrazija. Aħna fl-Unjoni Ewropea għandna ħafna miżuri ta' din il-mod ta' kif nistgħu nibnu l-demokrazija politika tal-affarijiet barranin, tal-difiża komuni, tas-sigurtà, aħna għandna modi ta' dialogu ma' pajjiżi oħra, għandna ukoll modi ta' kif nagħtu għajnuna finanzjarja dak li nagħmlu ukoll fora internazzjonali u kif nosservaw l-elezzjonijiet f'pajjiżi oħra. Però ta' min wieħed iqisu wkoll aspetti negattivi ta' dan ix-xogħol. Għalhekk jiena nixtieq Ministru Malmstrom niġbel l-attenzjoni li l-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali l-Gerk se kun qed jitkellem fuq it-tneħħija tal-embargo tal-armamenti fl-Uzbekistan meta jiltaqa' ġimgħa d-dieħla kulħadd qed jgħid li dan se jkun messaġġ ħażin jekk dan naslu għalih għax l-Uzbekistan dejjem injora it-talbiet tal-Kumunità Internazzjonali. Din il-Kumunità Internazzjonali għamlet ċertu rekwiżiti fuq dan il-pajjiż li ma ntlaqawx. U anki l-Unjoni Ewropea ila issa si titlob l investigazzjoni kontu għal l-affarijiet l-avvenimenti traġiċi ta' Andiġan. Ġifiri, ma nistax li fem kif issa d din id-deċidu minar ma nafux kienu riżultati ta' din l-inkjesta u neħu l-embargo tal-armamenti. Id-demokrazija mhix xi ħaġa li wieħed tista' tesporta jew inkella tiżraħħa f'xi parti oħra ta' f'xi pajjiż ieħor għalhekk iridu inħallu tipparteċipat is-soċjetà ċivili għax din tiġi mill-eruq, tiġi waħida, titrawem mill eru għalhekk f'din dan il-kuntest meta ngħid li r-Russja huwa partner tagħna li mod sistematiku jirrifjuta li jippermenti s-soċjetà ċivili għal dialogu bejn l-Unjoni u anki u l-Russja. L-NGOs mandomx aċċess għal dan id-dialogu. Għalhekk il-bini tad demokrazija għandha tkun fil-bidunet tal-prioritajiet ta' CFSP ġifieri tkun hemm iktar riżorsi. Per eżempju l-istrument ta' demokrazija ta' u drittijiet tal-bniedem mhuwiex biżejjed għandna bżonn insaħħu. Grazzi Sinjura Hawtala nisimgħu il leva Jolie. Grazzi, Sinjura President. Senjura tal-President tal-Kunsill, kollegi, id-demokrazija u il-dritti tal-bniedem imorru flimkien. Il-rispett ta' dritti tal-bniedem u ta' li jippermetti li wieħed jirrikonoxxi reġim demokratiku. Għalhekk nistgħu nkunu sodisfatti li minn Mejju ta' din is-sena eh, l-Presidenza qed tgħid li jridu nkunu ktar koerenti f'dan il-qasam tad demokrazija imma xoltana ma kienx bizzejiet li għamilna sissa. Il-konflitt bejn Izrael u Palestina, per eżempju, u eżempju jahraq anki jekk aħna kellna osservaturi li kienu qegħdin josservaw l-elezzjonijiet tal-2006 kien hemm ir-riżultati kulħadd kien jafhom imma l-Unjoni Ewropea bojkotjaw il-gvern li ġie eled mod demokratiku anki tal-Unjoni Nazzjonali li forma sabiex seta' joħroġ minn dan l-impass. Għalhekk fejn huma l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea meta id-deċiżjonijiet li jieħdu ovvjament imorru kontra l-valuri li dejjem tisħaq fuqhom. L-istat biex qegħdin jagħmlu fuq ir-rapport Goldstone. U hemm bżonn li nimxu lejn il-paċi. Għalhekk huwa hemm bdan f'moħħhom li il-poteri il-kbar hemm bżonn juru eżattament fejn iridu jaslu li aħna ikonna l-osservaturi tagħna waqt l-elezzjonijiet mhux biżejjed hemm bżonn li riżultati wieħed imbagħad jibqa' koerenti fuqhom li jkun hemm approċċ globali tal-kwissjoni bħal din il-Kunsill għandu jaddotta programm tazzjoni f'dan il-qassam ġifiri li kunem strategija veru eh, favur id-drittijiet tal-bniedem f'kull livell tal-Unjoni hemm bżonn li nerġgħu nisku fuq il-prijoritajiet tagħna nintegraw mod konkret fl-istrumenti li nużaw aħna, jiġifieri dritt tal-bniedem, politika barranija, politika tal-iżvilupp. U mbagħad naraw ukoll il-follow-up wara li, li jkun hemm l-osservaturi tal-elezzjonijiet x'qed jiġri biex aħna naraw li l-soċjetà ċivili kollha eċċess fid-dinja li tkompli fil-mod ta' ħajja kif ikompli f'dawn il-pajjiżi naraw ukoll li jkun hemm soluzzjonijiet trasparenti, responsabli għal ċittadini. Il irridu noqogħdu attenti aħna li ma nkunux qed nikkontradixxu lilna nfusna biex xogħol li nwaqfu. Il-President twaqqaf lil kellima. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt im Namen des Rates Frau Malmström. Bitte. Grazzi ħafna, Sinjura Malstrom għal kunsill Grazzi ħafna. Sinjura President, il-kunċett tal-faqar nistaw definixu f'ħafna modi, ġifiri li wieħed ma jkollux sigurta, ma jkollux poter, l-izvilup f'pajjiżek mhux possibbli jekk ma jkollikx libertà u ma jistax ikollok il-demokrazija u laqas il-paċi. Ġifieri ma jistax ikollok l-iżvilupp jekk ma jkunx hemm paċi. Għalhekk hemm bżonn politika koerenti sabiex il-politika li għanna u l-istrumenti li għanna kun nużawum aħjar f'dan il-democracy building. Jiena napprezza ħafna l-xol tal-Parlament Ewropew, mux bissan l-impen imman kja xol li wettaq fuq dan il-sujġet. Jiena kont membru ta' din il- da dan il-parlament u nafx kien il-kontribut tal-parlament lej dan il-sujġet biex nsaħħu demokrazija fid-dinja. Din id-demokrazija issa inna niddiskutuha hawnhekk f'din l-awla. Anki ma' kollegi l-oħra tiegħi, Signora Carlsen. Il-governanza demokratika huwa fattur importanti fil-iżvilupp anki fis-CFSP, ovvjament, kulħadd jaqbel fuq dan. Għalhekk l-inizjattiva rridu morru l bija. Aħna attur prinċipali mamul minn 27 pajjiż demokratiku, l-Unjoni Ewropea għandha rwol essenzjali sabiex eh, din il-democracy building inkomplu saħħuwa u nużawha biex nibnu id-demokrazija. Ikonna nkunu ta' ispirazzjoni l partners l-oħra. Hemm bżonn aħna li nibqgħu imma pragmatiċi nkunu konsistenti, koerenti fix xogħol li nagħmlu anki fil-qafas fil-kuntest legali tal-Unjoni u l-istituzzjonijiet tagħha mhux qed nibdew mill-bidu hawnhekk. Inna naħdmu fuq dan is-suġġett. Għandna ħafna esperjenza aħna fil-xogħol politika barranija tagħna, pereżempju x-xogħol li nagħmlu mal-ACP mal skont il-ftejn ta' Kotonu. Anki l-Azja, l-Amerika Latina, anki l-Europa tal-Vant l-odda li għanna u kol hija eh, importanti meta għet jitkellem dialogu mal pajjiżi terzi, mero għadbaqa xisir nistaw namlu xol aħjar u iktar, nkunu iktar effiċjenti. Rridu naraw eżattament kif se nqasmun namlu distribuzzjoni aħjar ta' dan ix-xogħol skont il-kategoriji. il kategoriji ħafna drabi, ħafna ikun hemm strumenti diversi, mezzi differenti li jintużaw b'mod parallelu ma mhux b'mod koerenti. Bekk ix-xogħol tagħna jitqis inqas kredibbli u jkun inqas effettiv memx għalfej li kull darba nqodu nivvintaw xi modelli jew mezzi ġodda, imma rridu nkunu iktar konsistenti, iktar koherenti mod kif naħdmu. Kif se nagħmlu dan? Billi nidentifikaw modi sabiex il-mezzi li għanna dispozizjoni nizaw mod iktar koerenti. Hemm ħafna esperjenzi tajbin li wieħed jista' juża pereżempju dak xoltana fil-Balkani tal-Punent. Meta aħna għajnun, tajna l-għajnuna tagħna fir-riforma istituzzjonali biex ikun hemm eh, ambjent stabbli fejn tista' titrawha demokrazija anki ir-rwol tal-reprezentant speċjali tal-Unjoni Ewropea wieħed jara li x-xogħol nistgħu naqduh. Imma tbaqa' ħafna sfidi d hawnhekk. Jiena xi ftit jowis imħazba fuq il-kondizjonijiet ġodda li qegħdin introduċu għal dik li hija għajnuna għall iżvilupp Mhux faċli wieħed jitkellem fuq id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem ma' isħab tagħna meta nkunu qegħdin poġġu ċertu eh, limitazzjonijiet jew kondizzjonijiet. Imma qegħdin inkomplu x-xogħol li kien imbeda mill-Gvern tar Repubblika Ċeka li wettaq xogħol siwi ħafna matul il-presidenza tiegħu. Hemm ix-xogħol tajjeb ħafna il rapport dwar il-demokrazija istituzzjonali u anki l-assistenza waqt l-elezzjonijiet f'dan il-rapport insibu ħafna ta' kif anki isuna il-partners tagħna. L-iżvilupp tal-drittijiet tal-bniedem u koll jridu jimxu id fit mod parallelu. Bekk nkunu qed nżidu ikonna valur miżjud. Jiena eh, nispera li fil-laqa tal-Gerk ta' Novembru nkunu nistgħu nimxu l qudiem fuq dan il-punt. Bżonn li naraw ukoll l-approċċ ta' kull pajjiż sabiex insaħħu x-xogħol tagħna tal-elezzjonijiet li meta nkunu qed nossolvaw l-elezzjonijiet u anki kif ikun hemm follow-up biex il-demokrazija tkun iktar qawwija. Imma ovvjament dan ix-xogħol irid ikun irid isir b'mod koordinat. Aħna naqblu wkoll ma l-osservazzjoni tal-elezzjonijiet u anki għajnuna tad-demokrazija fid-dinja kollha Imma wara li jispiċċaw l-elezzjonijiet, il-proċess irrit jitkompla. Eh, mhux biss eh, li nosservaw il-ġranet tal-elezzjonijiet, imridu naraw il-proċessi kif jiġu tradotti f'ċertu miżuri demokratiċi. Anki bejn l elezzjonijiet naraw eh, kif ikun l-andament tal-pajjiż. Il-parlamenti tagħna kol għandhom ir ruol tagħhom xaqdu f'dan is-settu u jridu jibqgħu involuti f'dan ix-xogħol ir-regoli il-ġodda li jitlu fis bit-Trattat ta' Lisbona ovvjament se jġibu unjoni iktar demokratika, iktar b'saħħitha anki fuq livell dinji eh, fuq fil-politika barranija eh, tagħha se jissaħ tissaħħaħa dimensjoni esterna bekk inkunu nistgħu nservu ta' pont bejn l-istituzzjonijiet tal-Kummissjoni u l-Kunsill. Ġifiri, il-Dipartiment tal-Politika Barranija se jkompli wkoll dan ix-xogħol fid-democracy building sabiex l-Unjoni ikollha rwol iktar konsistenti meta tkun qed tgħin pajjiżi biex jilħu ċertu livell ta' demokrazija. Emson naraw dejjem iżom għoddumajnejn għal-bżonijiet ta' ċittadini. Imma dejjem se jkun hemm min jilmenta fuq id-demokrazija. Jiena nixtieq nirringrazzja l-membri kollha tal-Parlament Ewropew tal-li ħadmu bil-veru tajjeb fuq dan is-suġġett l-interess ta'kom anki xogħol li tagħmlu mal-parlamenti ta' dinja kollha anki fil-osservazzjoni tal-elezzjonijiet, ovvjament juru kemm intom taħdmu lej din id-democracy building. Grazzi ħafna. Ich kann Herrn Salafranca noch nicht. Grazzi, Signora Malmström. Minix nara s-sur Salafranca fil-kamra. U allura se naddi l-mikrofonu fisem l-Alleanza ta' Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, is-Signora De Signora, hemm bżonn li ngħinu s-soċjetà ċivili nġibu emanċipazzjoni ta' din nisa anki il-faqar niġildu l-faqar, l-inklużjoni. Irridu naraw li l-Europa trid tara x'inhi l-wol taħat tas-soft power, mhux xi rwol faċli għalhekk l-inizjattiva ta' demokrazija dritt tal-bniedem isna eh, fil-bidu tax-xogħol tiegħu. Għaliex le rridu naraw kif se naraw moħu nkabru dan ix-xogħol tagħna. Huwa importanti naraw li dan instrument ma tantx għandu eh, budget kbir l-osservazzjoni tal-elezzjonijiet li ilhom issa jsiru għal dawn l-aħħar xar snin. Imma il-Parlament diġà talab li jkun hemm iktar mezzi finanzjari, iktar follow-up Ningrazzjak, Sinjura, kif semmejt int, imma jrid ikun hemm iktar koerenza politika u bekk nista' naqbel kompletament ma' Sinjura Jolie meta tkellmet fuq dan ix-xogħol, mhuwiex normali li pajjiż li kompli jażel id-demokrazija permezz tal-elezzjonijiet u mbagħad nippruvaw inwaqfuh rridu naraw li dan il-Departiment tal-Affarijiet Barranin issa jara dawn l-affarijiet użhom u dimajna. Grazzi ħafna. Merci beaucoup. Mr. Gurrens is next for two minutes, please. Grazzi, sur. Grazzi ħafna, Sur President. Demokrazija minn libertà ma mhux possibbli. Hemm libertà minn dritt le. Għalhekk dejjem niġu lura għad dritti tal-bniedem f'dan id-dibattitu. Kien hemm persuna intellettwali li qalet dak li jgħix fil-faqar m'għandux libertà għax m'għandux għażla bejn eh, affarijiet differenti għalhekk il-faqar hija sinonimu mal-nuqqas eh, tnaqqir tal-libertà. Libertà, demokrazija u dritti tal-bniedem huma imorru flimkien. Għalek fil-dokumenti tal-Unjoni Ewropea u anki tal pajjiżi Terzi, eh, il-Konvenzjoni ta' Kotonu, eh, kolla jitkellmu fuq klawzola dwar id-diritti tal-bniedem, id-demokrazija, anki fil-qafas tal-dialogu politiku mal pajjiżi tal-ACP. Għalek id-demokrazija dejjem hija xi ħaġa essenzjali u anki kondizjonalità intelligenti dawn l-istqarrijiet nistgħu nikkonkludu bihom li d-demokrazija Miex l-oriġini tal-divizvi, imma hija riżultat għalhekk il-partnership tal-Unjoni u l pajzi terzi u jridu jżommu da u dimajnejhom. Aħna mhux se avvanzaw jekk ma kunux determinati, imma mhux se navvanzaw lanqas jekk ma kunux bċertu paċenzja hemm ħafna pajjiżi li bħalissa għaddejjin il-proċess tal demokratizzazzjoni. L-Ewropa tista' tgħin f'dawn il-proċessi jekk tieħu ehm, strateġija biex tiġilet il-faqar, dritt tal-bniedem, il-proċess demokratiku u anke l-istat ta' dritt. Dan rajni ħisir fil-passat anki jekk hemm kien hemm ħafna kritika għal din il-politika, naqbel magħhom naqbel ma' din il-kritika, imma dawn il-modelli li rajna fil-passat dejjem jistgħu imexxuna lejn il-qudiem grazzi ħafna. Merci. Our next speaker is Richard Howitt. One minute. Il-kellim li jmiss Richard Howitt għal-minuta. Grazzi, Sur President. Demokratizzazzjoni Hija importanti biex ikun hemm bidla politika, paċi u maniġjar tal-poter fis soċjetà kif ukoll rispett tal-drittijiet tal-bniedem li nappoġġaw id-demokrazija iwassal biex aħna nevitaw li kun hemm konflitt u naqsu l-faqar u għalhekk jiena kuntent li għamil din l-emenda li twassal konsens Ewropew demokratizzazzjoni xtieq nifraħ il-Presidenza Svediża ta' din l-inizjattiva f'dan ir-rigward. Sur Presidentina nemmen il-demokratizzazzjoni trid tkun fil-politika kollha tal-Unjoni Ewropea fejn tixaqsam pajjiżi terzi. Jiena nikkundanna il-grupp konservattiv u ta' riforma f'paragrafu 10 fit-test tagħna u jgħid li l-Unjoni Ewropea tista' tgħid ħaġa waħda dwar demokrazija u tagħmel xi ħaġa oħra dwar pajjiżi oħra meta jfettilla le. Kif qalet is-Sinjura Malstom, Il-bini ta' demokrazija hija xi ħaġa aktar minn elezzjonijiet hija dwar il-bini ta' soċjetajiet ċivili pluralistiċi. U għalhekk l-Unjoni Ewropea tiffinanzja l-NGOs li jżidu l-parteċipazzjoni ta' ċittadini, l-gruppi marġinali, tipprovdi taħriġ għal professjonisti is-saħħa il-partiti politiċi fil-Parlament u kol tappoġġa eh, tfittix għal ċivil, grazzi. Grazzi Sur Howard, issa għal proċedura kedġ tiegħi is-Sinjura Anre Rekine. Sur President, Sinjura Komissarju, kollegi, jiena nixtieq nitkellem dwar il-kwistjoni tal-bini ta' demokrazija. Dak li għandu xaqsam il-ġirien tal-Vant. F'dan l-aħħar rajna illi l-standards demokratiċi marru lura f'dawn il-pajjiżi. Żviluppi fil-Ġorġa, u l-Moldova huma l-aktar konċernati. Is-sisin ta' kull politika ta' demokrazija u soċjetà illi taħdem Maħniex narawa f'dawn il-pajizi ġirin tagħna. Nixtieq nifraħ l-Svezja tal-li kienet waħda minn dawk illi bdew il-politika tal-isħobija tal-vant. Din il-politika ser tqarreb l-Unjoni Ewropea lejn dawn il-pajjiżi. Iżda l-sħubija il pajjiżi iżda l sħubija tal vant ma tipprovdix inċentivi għal dawn il-pajjiżi biex jibdew riformi eh, twal. Allura il-kwistjoni tiegħi hija Il-mistoqsija tiegħu hawnhekk x'inhi l-pożizzjoni tal-Kunsill, ġifieri fi ftit kliem oħra, eh, x'ħan nistennew ser taġixxu iktar, aħjar taġixxu iktar biex tiżguraw li jkun hemm demokrazija f'dan il-qasam f'dawn il-pajjiżi u dawn il-żoni hekk fraġli jridu jiġu msaħħa. Grazzi, is-Sinjura Hawtala. Mistoqsija oħra. Grazzi. Sur President, jiena nistaqsi l-Sinjura Malstrom dan li ġej. Jiena naħseb eh, fost Waħda mid-djufijiet tagħna fil-dak li għandu xaqsam drittijiet tal-bniedem demokrazija fid-dinja fl-Unjoni Ewropea, anzi hemm tnejn djufijiet, hemm żewġ djufijiet. Ġifiri, jiena semmejt l-embargo tal-armamenti fl-Uzbekistan, din hija żona fejn mhux l-istati membri kollha qegħdin eh, jiġbdu l-istess ħabel. Allura kif jista' jkollna politika komuni aħna? It-tieni punt, l-Uzbekistan huwa eh, eżempju tajjeb ta' pajjiż li jgħid intom l-Ewropej ma tistgħux tagħtuna lezzjoni dwar demokrazija u drittijiet tal-bniedem għaliex intom għandkom il-problemi tagħkom dak li għandu xaqsam demokrazija. Kif nistgħu immorru lil minn dawn l-standards doppi? Aħna spiss għandna tendenza illi nitkellmu dwar pajjiżi oħra imma ma nirranġawx l-affarijiet tagħna l-ewwel qabel kollox. issa din nafu dwara u x'ħan nagħmlu dwarha. Xi ieħor fil-kamra jista' jitkellem? Jekk le nisteden l sujra Malmstrom biex tirrispondi għal-mistoqsiji kollha. Grazzi, sur President, u grazzi u koll għalikom kolla tal-li tkellimtu dwar dan is-suġġett aħna naqblu rridu ninsaħħu demokrazija. Bħalissa f'din il-kriżi ekonomika huwa importanti illi dan is-suġġett ma ninsewx nafu illi ħafna pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw intlaqtu mill-kriżi ekonomika, mir-reċessjoni, ir-reċessjoni twassal għal problemi, problemi soċjali, U għalhekk l-istituzzjonijiet demokratiċi u demokrazija huma importanti f'dan ir-rigward u għalhekk huwa importanti wkoll il insaħħu nsaħħu soċjetà ċivili fi żminijiet ta' kriżi bħal dawn. Dwar il-sħubija tal-vant dan huwa strument importanti immens biex wieħed isaħħaħ id-demokrazija aħna qegħdin naħdmu bisħieħ biex fix-xahar ta' Diċembru inkunu nistgħu niżviluppaw dan l-istrument. Fil-Kunsil ta' Diċembru dan huwa strument importanti għal ġirin tagħna li jaqgħu wara l-frontiera dwar mistoqsija tal-Uzbekistan. Iwa, din hija mistoqsija, din kwistjoni serja, l-kwistjoni ta' dritt tal-bniedem, hemmhekk tinsab il-bot biex tkun waħda sodisfaċenti. Kif fqal l-Onorevoli Hawtala, hemm bżonn ta' unanimità mill-Kunsill li din l-unanimità da ma teżistix li nsaħħu demokrazija u l-drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż eh, ifisser li aħna rridu ntejbu s-sitwazzjoni. Biex ikonna mpens ħieħ irridu wkoll nieħdu konsiderazzjoni l-evalwazzjoni kontinwa ta' rapporti tagħna ma' l-Uzbekistan u s-sitwazzjoni fil-pajjiż. Parti minn hekk jeżistu modi oħra kif nistgħu nifluenzjaw il-qagħda modi aktar intelligenti, per eżempju. L-embargo tal-armamenti, dan għandu valur simboliku. Dan jista' jkun mod ieħor kif aħna nistgħu eh, ninfluwenzaw din is-sitwazzjoni. Iżda kif qed tilkom l-unanimità għadha ma tiżistix hawnhekk. Hawnhekk qegħdin nilagħbu bil-kredibilità tagħna. Vojt kbir u dan il-vojt narawh permezz ta' attakki għadrit fid tal-bniedem f'diversi pajjiżi. Fl-aħħar sur President jiena nixtieq nirringrazzjak tad dibattitu u ta' riżoluzzjoni tajba li l-Parlament ippreżenta. Jinħares lejn l-emendi u jkolli ngħid li riżoluzzjoni hija tajba immens. U jahna nittamaw li f'Novembru din kunu nistaw nibatu għal kunsil tal-ministri u dibattitu jkun jista' jibqaddej anke mal-parlament. Grazzi. Issa se nagħlaq id-dibattitu f'dan il-punt.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 Sa ser naddu għal punt li jmiss, ġifir il-mistoqsijiet lill-Kummissjoni.